ta' relazzjoni, paragraf 11, test oriġinali, żewġ partijiet, l-ewwel part minnu favur, kon astensjonijiet, għaddit. Tini parti favur, kontra, astensjonijiet, naħseb għaddit ma niverifikaw. Niverifikaw it-tieni parti ta' paragraf 11 mit-tekst oriġinali, niftaħu l-vot, Kulħadd ivvota. Neġu għal paragrafu 12 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 14 favur kontra astensjonijiet Għaddit. Paragrafu 15, tekst oriġinali, żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. It-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Naddu rezoluzzjoni kollha kemm favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tini vot fuq is-sitwazzjoni fit-Tajlandja. Riżoluzzjoni konġunta għal riżoluzzjoni, votazzjoni miżewġ gruppi eh, emenda promessa eh, fuq promessa M minn favur kontra astenzjonijiet għad maddiċ. Issa fuq riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, niftaħ il-vot. Vot maluq. Le, skużani, niftaħ il-vot il-vota mra mela, il-vot. għaddi Nadu għal-vot li mis li fuq is-tfal fin niġerja Sfulament tal-masta tat-tfal Niġerja b'riżultati ta' attakki minn Boko Haram, mozzjoni konġunta riżoluzzjoni minn seba' gruppi. L-ewwel vot eh, paragrafu 11 żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. Tini parti favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Premessa N, nivvotaw żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tini parti favur, kontra, astenzjonijiet Għaddit u kol, nadu għar rezoluzzjoni kolla kemmi votazzjoni nominali, niftħu l-vot. Nalqu l-vot. Un għaddit. Issa l kasta ta' Ali Mohamed Al-Nimer, mozzjoni konġunti rizoluzzjoni minn tmin gruppi. L-ewwel paragrafu, tekst oriġinali l-votaw żewġ partijiet l-ewwel parti Voti nominali, vot nominali, vot miftuħ. u l-vot. Għaddit. Tieni parti u kol vot nominali, vot miftuħ. Vot malu. U għaddit u kol. Paragrafu 7 dak tekst oriġinali minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 8 żewġ partijiet favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet ukoll. Qabel issa citation 11 emenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet ħani verifika. Skużani, niftu l-vot. Nara mela, il-vot. Għaddit, Iva. Eżis kollegi, għallew id-dejkom sew ħanaraw. Nandu għal ta' rezoluzzjoni kolla kemmu minnu favur, kontra, astenzjonijiet, Għaddit. Vot li mess fuq il-rapporti ta' jani, il-servizzi ta' ħlas fis-suq intern mill-Komitat Ikon. E, nivotaw fuq tekst kollu kemmu minn dam mill-Komitat favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Umbat fuq il-proposta tal komissjoni minn favur kontra astenzjonijiet għaddit ukoll. Issa leġislazzjoni eh, leġislattiva, votazzjoni għani vot miftuħ, vot malu, għaddit. Nadu l-vot li jmiss. Leġizazzjoni ipotekarja u strumenti finanzjarji riskjużi fi Spanja. Hawnhekk l-ewwel vot fuq emenda numru 8 żewġ partijiet, l-ewwel parti vot nominali vot miftuħ. Il-votazzjoni magħluqa. U ma tiġ. It-tieni parti wkoll votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Narqu il-vot. Maddiċ laqas. Emenda numru 10, finnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 11, minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Nivotaw fuq tekst oriġinali paragrafu 3 żewġ partijiet minnu favur. L-ewwel parti ovvjament funu favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Tini parti taqa'. Niferifikaw mela l-ewwel parti. Mela niftu l-vot fuq l-ewwel parti. Narqu l-votazzjoni. Għaddiet. Mela votaw fuq it-tieni parti. Minu favur bit tini parti. Minu kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Emenda numru 9, votazzjoni nominali, vot miftuħ. vot. Nalqu l-vot. maddiċ. Eh, il-tekst oriġinali nimeda numru 4, favur kontra astenzjonijiet għad eh, emenda maddiċ. Emenda 12, votazzjoni mnani, votazzjoni miftuħa. Nan u l-vot. Maddiċ, maddiċ l-emenda. Paragrafu 7. Tekst oriġinali, tekst nominali, tok vot miftuħ. Nar għal-vot. Ma dieċ Il-vot nominali fuq paragrafu 9, vot miftuħ. Vot maluq. L-emenda ma ddiċ. Paragrafu 12 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. 13. Zewġ partijiet. ewel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. it parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet ukoll. Verifikaw ma mela t-tieni parti, niftaħ il-vot. Nara mela il-vot. U għaddiet. Kien qrib. Mela, għara paragrafu 12, paragrafu 13, vot nominali, vot miftuħ. Vot malu. Marmenna mela, mela, maddiċ, paragrafu 19, il-tekst oriġinali, b'tew tliet partijiet, l-ewwel parti minn votazzjoni nominali, vot miftuħ. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mantiċ. Tiret parti u kol parti nominali votazzjoni maftuħa. Votazzjoni maluqa. U mantiċ l-emenda laqas. Paragrafu 12, it tekst oriġinali minn favur, kontra, stenzjonijiet, mantiċ. Premessa A, emenda erba, permessa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Premessa B, emenda hamsa, votazzjoni nominali, vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Mantiċ. Eh, premessa beta tekst oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet. it parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u għaddiet. Mm, bad amenda numru 6, zewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U ma ddietx, it tini parti votazzjoni Nisir parti ta' ġivir remessa F, amenda numru 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U maddiċ. Mela premessa F test oriġinali minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. E premessa G, emenda 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ iġifir nivotaw fuq premessa G, tekst oriġinali, tekst favur kontra stensjonijiet, maddiet. Wara premessa akka, emenda tlieta, e, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U maddiċ. Issa wara premessa għanna premessa i minn da seba votazzjoni għamna li votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U ma d-dieċ. Premessa M, tekst oriġinali, tek votazzjoni għamna li votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma d-dieċ. Premessa N, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U ukoll maddiċ issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni u għaddiet. Mela l-vot li miss. Sa nivvotaw issa fuq il-pena tal-mewt, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni minn sitt gruppi. Għan nivvotaw fuq l-ewel paragrafu test oriġinali, l-ewel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet saddi. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Taddi. Kollegi, jekk joġobkom, ollu jiddejkom, Anzi, skużawni, kien votazzjoni elettronika. Il-paragrafu numru 4, aħfruli, aħfruli, zbal tijaj. Paragrafu erba, test oriġinali l-żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet kienet ċara li għaddiet. tini parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. u u kol. Issa paragrafu 7 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U tgħaddi wkoll. Paragrafu 8 votazzjoni nominali. Nagħlaq il-votazzjoni. Taddi. Paragrafu 9, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din taddu wkoll paragrafu 11 l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet jittaddi. Tini parti favur. Kontra astenzjonijiet taddu kol. Paragrafu 12 favur kontra astenzjonijiet taddi votazzjoni nominali fuq paragrafu 13 fuq test oriġinali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 14 f'dax partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi wkoll. Premessa N l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi wkoll. Issa, rizoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u din taddi. Grazzi. Naddu għalli jmiss. Ir-riżoluzzjoni illi imiss hija it-talimit meħuda mid-dazastru ta' tajn aħmar ħames snin wara l-inċident fl-Ungerija mozzjonijiet tal riżoluzzjoni nibdew bli nivvotaw fuq paragrafu numru 2 test oriġinali l-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet tgħaddi. Paragrafu 5 test oriġinali favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 2 dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Emenda 5 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Nivvotaw fuq paragrafu 17 test oriġinali l-ewwel parti daw favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Tieni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Nivverifikawa. It-tieni parti tat-test oriġinali ta' paragrafu 17 votazzjoni miftuħa. Maluqa u taddi. Paragrafu 19. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet taddi. Emenda 3. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi. Naddu għall-emenda numru 4. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix naddu għal vot fuq paragrafu 21 test oriġinali l-ewwel parti. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet jittaddi. It-tieni parti votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa u tgħaddi. Paragrafu 23 test oriġinali votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa u taddi. Citation numru 2 dawk favur kontra astensjonijiet. Citation numru 6 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Wara premessa E emmendu numru wieħed dawk favur. Kontra astensjonijiet nixtieq nivverifika. Votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni maluqa. U ma taddix. Issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din taddi. Naddu issa għal votazzjoni fuq it-tiġdid sal-pjan ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa fl-iżvilupp. Nivvotaw fuq paragrafu 2 it-test oriġinali, emenda orali mill-Onorevoli Linda McCavan. Naddilek il-mikrofonu. Mela din hija emenda orali snu l-President għax il-Kummissjoni issa ippubblikat dak li qed jistejjaħ staff working document. Jiġifieri dan qed permessa dan qed naġġornaw ir-riżoluzzjoni hawn min jopponi le Rridu 40 ruħ nivvotaw fuq it-test oriġinali. U nivvotaw fuq il-paragrafi jekk kif emendi oralment dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. Naddu għal paragrafu 10. Test oriġinali l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Naddu issa għal emenda numru 1 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. u dan dimma taddix emenda numru 2 f'żewġ partijiet votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma d-dix. Mela t-tieni parti saqa' Naddu issa li nivvotaw fuq l-ewwel parti dawk favur ta' paragrafu 12 dawk kontra astenzjonijiet din ta' tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet ta' din. Premessa e it-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet din tgħaddi. It-tieni parti dawk favur kontra Astenzjonijiet din taddi wkoll. Naddu issa billi nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi. Naddu għall aħħar vot tal-lum rapport rapport tal-Onorevoli Zaborska opportunitajiet indaqs u trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet tampjik u xogħol. Nivvotaw fuq paragrafu wieħed tas oriġinali l-ewwel parti dawk favur. Dawk, dawk favur dawk kontra astenzjonijiet t tieni parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet din ma tgħaddix. Imma nixtieq nivverifika. verifika It-tieni parti dawk favur, votazzjoni miftuħa anzi. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix vot wieħed. This happens in a parliament. Iva, dawn affarijiet jiġru f'parlament, kollegi, inkomplu. Paragrafu 8, tlet partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet, taddi, tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet taddu kol tielet parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Paragrafu 9, it-test oriġinali, dak favur. Astenzjoni, dawk favur, dawk kontra, astenzjoni, id-din taddi, paragrafu 10, testa oriġinali, dawk favur, kontra, astenzjoni, id-din taddi, paragrafu 11, erba partijiet ta' testa oriġinali, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi, it tini parti dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi, tret parti dawk favur, kontra, Astenzjonijiet taddi. Raba parti ħan verifikaw it-tielet parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Ir-raba parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet Niverifikaw wkoll ir-reba parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi. Naddu issa l-paragrafu 12, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din taddi. Paragrafu 13. Test oriġinali. L-ewwel parti minn tlieta, l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Din tgħaddi, tieni parti. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. u din taddi. Tilet parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddu wkoll. Li jmiss paragrafu 14 ċest oriġinali l-ewwel parti dawk favur. Kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet Nivverifika din. It-tieni parti. Niftaħ il-votazzjoni. Nalaqa. Li tadi, paragrafu 15, test oriġinali, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet tadi. It-tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi wkoll. Paragrafu 16. Test oriġinali f'ħames partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U taddi, It-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi. It-tielet parti. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi u koll. Ir-raba parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ukoll tgħaddi l-ħames parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din tgħaddi ukoll. Paragrafu 17 issa it-test oriġinali tliet partijiet. L-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din taddi. It-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din taddi tielet parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. u din taddi u koll. Mela, naddu issa għal, għal paragrafu 18, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi, paragrafu 20, il-test oriġinali, żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. U din taddi. It-tieni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 22 votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U taddi. Paragrafu 23, it l oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti dawk favur, kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 24, dawk test oriġinali dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet taddi wkoll. Paragrafu 25 eh, Paragrafu 25 f'żewġ partijiet l-ewwel parti ta' tista' oriġinali dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 26 it-test oriġinali dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi wkoll. Paragrafu 27, emenda numru 3, dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Nivvotaw fuq paragrafu 27 test oriġinali dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddi eh, anzi. Paragrafu 28 test oriġinali fit tlet partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Tine parti dawk favur, kontra astensjonijiet taddi wkoll. It-tielet parti votazzjoni nominali. Niverifikaw anzi qabel it-tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. It-tieni parti ta' paragrafu 28. Nara il-votazzjoni din ma dix. Kienet viċin ħafna tajjeb illi verifikajna. Mela, votazzjoni nominali fuq it-tielet parti votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. U taddi. Naddu issa għal paragrafu 29 emenda erba' dawk favur. Kontra astensjonijiet din ma tgħaddix. Paragrafu 30 testa oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti. Dawk favur, dawk kontra. Astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti dawk favur, dawk kontra. Astensjonijiet tgħaddu wkoll. Paragrafu 30. żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. It-tieni parti dawk favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. Niverifikaw paragrafu 31 it-tieni parti tat-test oriġinali. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni u din ma taddix. Naddu fuq naddu għal paragrafu 34 it-test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. U għaddiet. Paragrafu 36 it-test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. U din ma għaddiċ. Paragrafu 37, tlet partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din taddi. It-tieni part Eh, paragrafu 37 it-test oriġinali fit tlet partijiet. L-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħ. <clears throat> Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 37 it-tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għabdiet. It-tielet parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din għaddiet. Paragrafu 41, it-test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 42 l-ewwel parti dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit paragrafu 43, test oriġinali, vot maqsum fuq l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 44, test oriġinali dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 45, test oriġinali vot maqsum l-ewwel parti dak favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet paragrafu 45 tini parti votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet paragrafu 46 test oriġinali dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet Paragrafu 50, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 52, emenda 2, dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Aħjar nitċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. deċ. Tajjeb mela nivvotaw fuq it-test oriġinali, paragrafu 52, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Paragrafu 52 ħan votaw ħan iċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 53, il-test oriġinali, vot maqsum, l-ewel parti, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tieni parti. Votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni maluqa għabdiet. Paragrafu 55, test oriġinali, vot maqsum fuq l-ewel parti dak favur kontra, astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Paragrafu 56 test oriġinali vot maqsum l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Citation 13. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet. Premessa ċe. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Premessa D. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet premessa ġe votazzjoni nominali il-votazzjoni miftuħa. Disclosed. Votazzjoni maluqa għaddiet. Premessa he l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tielet parti favur. Tridu tiċċekjaw tajjeb. Votazzjoni miftuħa għal tieni parti tal-premessa H. Carried. Ah, I, I close the vote. And it... Votazzjoni maluqa għaddiet. It-tielet parti dak favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Kollegi, kienet ċara kif kien ċar il-vot ta' qabel dan. Kien ċar, ħankomplu, komplu, bil-premessa elle. Tajjeb, mela, jek tamlu l-istorbju ta' ditakom, mela, niftaħ il-vot fuq it-tielet parti tal-premessa H. I close the vote. Votazzjoni maluqa ma deċ kelkom raġun, kelkom raġun, għaddittakom u kelkom raġun, proset, premessa L, test oriġinali fit tlet partijiet, l ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit tini parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit it-tielet parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit il-premessa e. Open. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Premessa T. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għaddit. Premessa W, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. U issa se nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Grazzi ħafna kollegi. Issa naddu għall-spiegazzjonijiet tal-vot. Uh, no. Yes, you can continue. I should leave as well. can we do a break? yes, so we do a short break. Yeah. We do a short break. għal ftit momenti u mbagħad nibdew bl spiegazzjoni tal-vot. Grazzi ħafna kollegi.